Rija min-naħa tal-Kummissjoni fuq il-problemi fil-katina tal-provesta tal-ikel fil-kuntest tal-kwistjoni reċenti dwar il-laħam ta' żiemen. Għanna format speċifiku ta' dibattitu memx karti blu, memx mistoqsijiet oħra, għajr dawk li jem eh, elenkati, issa nibdow bis-sur Borġ għal-Kummissjoni. Bis-sur Borġ. Membri, Dan il-ġemat reċenti indirizzajt il-Kumitat fil-Kumitat Agri kif ukoll fil-Kumitat MV nar l-20 u 28 ta' frar rispettivament. Propju fuq suġġett tal-iskoperta tal-laħam ta' it tikketjat bħala ċanga f'ċertu ikel proċessat f'numru ta' stati membri. Issa sodisfatt li nista' naġġornakom fuq il-miżuri li aħna ħadna jew inkella li qed nippjanaw nibdew fil-ġejjin qarib. Ippermettu li nisħaq li llum xar wara l-ewwel sejbiet is-sitwazzjoni għadha din. L-iskandlu għadu mhux qed jipponta lejn kwistjoni ta' saħħa u sikurezza tal-ikel bħala kriżi ta' dawn qed ngħidan għalissa għaliex għadna qegħdin nagħmlu spezzjonijiet ulterjuri anke fuq l-aspett tal-saħħa skandlu serju iżda xorta waħda għalissa għadu mhux kwistjoni ta' sikurezza tal-ikel bħalma kellna fl-imoddi. Għalhekk il-kwistjoni hija ta' tikketjar fraudolenti u mhux waħda ta' sikurezza. Palma tafu l-operaturi tan-negozju tal-ikel huma primarjament responsabbli li jiżguraw l rekwiżiti tal-liġi tal-ikel Ewropea jiġu rispettati u l-Istati membri huma eh, responsabbli biex jinfurzaw il-regoli Ewropej. Huwa responsabilità tal-Istati membri li jivverifikaw jekk il-prodott hux ta' riskju u jekk hux konformi mal-leġiżlazzjoni adattata. Mbagħad għandna għodu oħrajn bħal pereżempju sistema allerta tal-Unjoni Ewropea għall-alfu l-ikel li kwalinkwa notifika jew allarm li jkun għamel stat membru ikun komunikat minnu fih l-istati membri kollha kif ġara f'dil kwistjoni wkoll. Fl-iskandlu reċenti sejbit ta' laħam ta' zim li tikketjat bħala ċanga ċertu ikel proċessat minnu fih ġew komunikati lil kull stat membru permezz ta' din is-sistema ta', ta twessija Ehm, rapida. U għalhekk is-sistemi tagħna ħadmu tajjeb u dan permetta l awtoritajiet tal-Istati membri jistabilixxu malajr min kien għamel xiex, fejn u meta. Għalhekk kull stat membru qed jagħmel il-testing ta' DNA maqbul għal dawn il-prodotti li fihom il-laħan ta' żiemel u jiverifikaw ukoll jekk hemmx butazon magħruf bħala bjut fil-laħan ta' żiemel skont ir-rakkomandazzjoni appoġġat mill-Istati membri u adottat fil-Kummissjoni nhar it-19 ta' frar. Kien hemm l-ewwel allarm 8 ta' frar mill-awtoritajiet eh, tar-Renju Unit, 13 ta' frar kien hemm laqgħa ta' emerġenza tal-Istati membri affettwati minn din il-kwistjoni, 15 ta' frar kien hemm ir-rakkomandazzjoni quddiem il-Kumitat Permanenti għall provista tal-ikel l-katina tal-professa tal ikel u l-istati membri qablu għal dawn l-ispezzjonijiet u r-rekomendazzjoni ġiet adottata 19 ta' frar. Dawn it-testijiet ser ikomplu matul ix-xahar ta' Marzu u l-Istati membri se jinformaw minnu fih il-Kummissjoni ta' kolinkwa sejbit pożittivi u jipprovdu stampa ġenerali tar riżultati sal-15 ta' April u mbagħad jiġi ppubblikat rapport ftit wara. Att immedjatament meta faqqa tfaqqad din il-kriżi li biex nerġgħu niksbu fiduċa u affedibilità mhux biss irnu l-ispezzjonijiet imma nimpenjaw ruħna qabel dawn l-ispezzjonijiet li dawn ir-riżultati jsiru pubbliċi. Barra minn hekk investigazzjoni ta' frodi qed jiġu koordinati minn Europol u kull stat membru ġi mistoqsi li jżomm informati l-punti ta' kuntatt tal-Europol nixtieq nisħaq li l-trasparenza kompleta biss tista' tibda s-sowwi ħsara li saret għal fiduċja tal-konsumatur. Meta nħarsu li stampa usa iktar ġenerali u evidenti l-leġiżlazzjoni tagħna hija waħda b'saħħitha. L-eżistenza ta' frodi ma tfissirx li l-validità jew l-essenza tar-regoli mhumiex tajbin. Il-problemi jinsabu fl-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni u mhux fil-leġiżlazzjoni stess. Pal kwalinkwa skandlu relatat ma' l-ikel, krizi jew biza, aħna rridu nitalmu lezzjonijiet u jekk huwa neċessarju nikkonsidraw bidliet eh, xirqa skont l-iskandli. U l-iskandlu tal-laħam ta' żiemel mhux se jkun eċezzjoni. Il-fiduċja tal-konsumatur ġiet issussata u anke il-serħan il-moħħ ta' dak eh, ta' dawn in-nies rridu jiġu imsaħħa bil-lodot li għanna dispożizzjoni tagħna u billi nanalizzaw id dejta mingħajr dowmin. Fil-fatt il-Kummissjoni diġà tikkonsidra kif ħansaħħu r-regoli tagħna iktar u l-kontrolli tagħna iktar f'tlet oqsma li ġibdu l-attenzjoni mod partikolari, sanzjonijiet, livelli ta' kontrolli u t tikketjar tal-oriġni. L-ewwel nett, l-importanza tal-kontrolli xierqa' u sanzjonijiet perswazivi li jiġu biex waslu l-inforzar tal liġi tagħna kienu fuq qudiem net. Skont ir-direttivi tagħna l unik rekwiżit huwa l-istati membri jridu japplikaw sanzjonijiet xirqa u li jiddiswadu l-dak li jkun. Dan ħareġ qabel l-iskandli biex ikun hemm reviżjoni tal-kontrolli mhux uffiċjali fil-katina tal-provista tal-ikel. Biex dan isir għanna bżonn l-Istati membri jkollhom sanzjonijiet finanzjari applikabli għal kwalinkwa violazzjoni diretta intenzjonali ta' dawn ir-regoli. Nemmen li dawn is-sanzjonijiet iridu jirriflettu il-kisba ekonomika li jagħmlu dawk li jagħmlu apposta li jagħmlu frodi tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Ġifiri il-perspettiva li dak li jkun jitlef iktar mill-attivitajiet fraudolenti jistaw iwaslu għal dawn in-nies jistaw ikunu vera ta' deterrent. It-tieni, oħrajn talbu għal iktar kontroll fil-katina tal-ikel. Ta' bilħa il-proposta li ġejja għal regoli ta' kontroll se jwaslu għal titjib importanti u se jinkludu wkoll il-possibilità mhux biss li l-Kummissjoni titlob lill istati membri li implementaw kontroll koordinat u pjanijiet tagħhom għal ċertu koordinazzjoni biex jiżguraw nuqqasijiet fil-katina tal-ikel imma anke setat neċessarji biex jistabilixxu rekwiżiti ta' kontroll speċifiċi f'każijiet li jkun hemm riski ġodda. Anke f'dan l-iskandlu l-Kummissjoni kull ma tagħmel huwa li tirrikmanda pjan ta' kontroll li jiena naf li ħafna stati membri jew l-istati membri kollha qegħdin jimplementaw. Imma mhix legalment vinkolanti It-tielet, palma nafu ċertu stati membri u anki membri ta' dan il-parlament qed jitolbu li jkun hemm tikketjar tal-oriġni skont il-pajjiż li jkun obbligatorju. Jienet li din il-kwistjoni mhix relatata direttament ma' dan l-iskandlu. Dan l-iskandlu kien se jfaqqa anke kieku kellna dan it-tip ta' tikketjar. Iżda hemm numru dejjem jiżdied ta' stati membri li jemlu li għandna naħtfu din l opportunità biex nintroduċu tikketjar tal-oriġni dirett mhux biss għal prodotti ta' ċanga u ta' zimel imma anke prodotti ta' ikel proċessat. Dan anke qabel ma faqqa l-iskandlu. Il-Kummissjoni talbet li sa tmiem ta' din is-sena tistudja din il-kwistjoni u dalwaqt ser joħroġ rapport sa tmiem din is-sena. Jiena impenjajt ruħi li naċċelera li publikar ta' dan ir-rapport li jista' jkun disponibbli fil-bidu tal-ħarifa. Dan ir-rapport rrit jindirizza il-tikketjar tal-oriġni għalli kell proċessat ukoll. koll. Rrit iqisu koll ħtieġa li l-konsumatur ikun informat il-fattibilità għal indikazzjoni tal-oriġni obbligatorja, analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż kif ukoll l-impatt fuq is-suq intern u l-kummerċ internazzjonali. Signora President, kifat fil-komitati jien għandi moħħi miftuħ fuq din il-kwistjoni, anki jekk miex kawza diretta ta' dan l-iskandlu u jiena ser naġixxi skont ma joħroġ mir rapport wara li joħroġ ir rapport Anki jekk il-tikketjar tal-oriġni ma kienx ser tevita dan l-iskandlu tal-laħam ta' żiemel, jiena xorta waħda ħan ikkonsidra dan ir-rapport mill-iktar fis possibbli nipprova li r-rapport ikun ippubblikat malajr kien jista' jkun u mbagħad nikkomunikalkom kwalinkwa żviluppi f'dan il-Parlament. Nikkonkludi billi nisħaq li l-fiduċa tal-konsumatur huwa kunċett fraġli li verament jista' jispiċċa fix-xejn malajr kemm jista' jkun. Għalhekk jiena ħaġġiex l-Istati membri jżidu l-investigazzjonijiet tagħhom u kien hemm riżultati fl-investigazzjonijiet kriminali li saru u li żguraw ċirkolazzjoni immedjata ta' kulinkwa informazzjoni ġdida biex bekk nistaw nistabilixxu bisħiħ l-effetti ta' din il-kwistjoni. Malar kemm jista' jkun. Jiena sodisfat bil-livell ta' kooperazzjoni tal-Istati membri. Ma nistax ma nenfasizzax kemm huwa importanti li nqisu dawn l-affarijiet u nieħdu talimiet minn din il-kwistjoni, minn din l-iskandlu. U għalhekk nimpenja ruħi li nerġgħu nreġgħu lura l-fiduċja fil-katina tal-ikel malajr kemm jista' jkun. Jiena stqarrejt fil-pubbliku li aħna għandna wieħed mill-iktar sistemi ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja U diġa għettu dan, dan ma jfissirx li ma nistawx nirfinaw l-affarijiet, ma nistawx nitalmu l-affarijiet minn din il-krizi, kemm fil-moddi kif ukoll tal-preżent u m'għandniex noqogħdu nisriħu fuq il-kisbit tagħna għaliex minn fikkejja li aħna għanna wieħed mill-iktar sistemi b'saħħithom ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja dan ma jfissirx ma nistgħux nitilfu dan ir-rwol mexxej li għandna. U għalhekk nserra fuq l-appoġġ dal-Parlament u tal-Istati membri biex nilħu dan l-għan. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa naddi il-kelma l-ewwel net il-kellima fisem il-grupp l-ewwel net għandna l-sur Seber għal 3 minuti. Grazzi President, Kummissarju, naqbel miegħek meta tajt li aħna għandna waħda mill-iktar sistemi tal-ikel tal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tal-ikel. Madana kollu huwa fatt li aħna għandna skandli darba wara l-oħra problemi darba wara l-oħra. U rajna f'dawn l-aħħar snin fis-settur kollu x'inqala. U għalhekk irridu nirfenaw naqra s-sistema. Iżda rrid ikollna reviżjoni dettaljata biex naraw x'nistgħu ntejbu. Ma naħsibx li ngħidu li kuna li għalissa li l-istati membri huma responsabbli l-kontrollu aħna kemm noqogħdu il res u regolamentazzjoni, il-Kummissjoni għandha responsabilità speċifika għal settur kollu li jaħdem. U naħseb li l-problema u l-enija hija din aħna tlifna ħafna fiduċa tal-konsumatur. U naħseb li din hija l-problema ewlenija li rridu niffaċċaw biex nerġaw rreġgħu lura l-fiduċa hija xaġa diffiċli u tiswilna l-flus. U għalhekk l-ewwel nett il-priorità għandha tkun li naraw x'ġara jekk hemm atti kriminali iva imma sfortunatament ma stajniex inwaqfuhom l-ewwel qabel kollox. Sistema ta' kontroll nistgħu ndaħlu ħallebek ikunu ekonomikament potenzjali jew inkella potenzjalment ma jkunux jagħmlu sens ekonomiku għal dawn nies li jagħmlu dal-affarijiet. Irridu naraw li nagħmlu analiżi biex pereżempju ikonna kontrolli eh, tarba fil biex nintensifikaw il-kontrolli tagħna u biex nikonna sistema l-iktar effiċjenti u l-iktar tajba li jista' jkollna. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dan u ħanejnuha tagħmel dan. Imbagħad nagħtu ħarsa lejn il-qafas għal kastigi kontra dawn ir-reati, hemm uħut li huma stretti u oħrajn li huma laxki. Għalhekk irridu li kulħadd jirrifletti u jagħmel dak kollu li huwa neċessarju. Jider li hemm problema teknika jgħid il-kellim? Għaw xi ħadd li mhux qed jirċievi l-interpretazzjoni bl-Ingliż? Le, mela hija problema fil-tamir tiegħek. Onorevoli. Nkompli, li kontet najtu huwa l-importanti li konna sistema ta' monitoraġġ insibu minn huwa responsabbli u nerġaw irreġaw lura l-fiduċa taċ ċittadini. Nerżon iksbuha. Ir-rapport ta' Kummissjoni ser ikun il-bażi li ħanu komplu nibnu fuqu, ovvjament, u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm tikketjar tal-oriġni fej ikunem il-qatla tal-annimali fil-biċċeriji fejn dak li ikunem ikun ikun tal-alf l-annimali dan kollha importanti biex il-konsumaturi kun jistgħu jieħdu għażla informata. Is-settur tal-ikel ifisser li jekk ikollok xi esperjenza hija xi tajba imma l-affarijiet jibdew eh, imorru għallar jekk din l-esperjenza tonqos. Għalhekk il-Kunsill u l-Kummissjoni il-Kummissjoni t tiżgura li jkollna l-ogħla standards possibbli biex jkonna l-aqwa ikel fuq il-platti tagħna biex il-konsumaturi jkunu jafu eżattament x'qed ikollhom fil-platt tagħhom meta jiklu. Grazzi. Grazzi, Sur Zeber. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli McKevin għal żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju, nelqa ħafna minn dak li għadda l-ħodu, mod partikolari dak li dwar li naċċeleraw l-istudju fuq l-tikketjar tal tal-laħam fl-ikel proċessat. Inti maċ li inti għat li l-kawza tal-krizi ma kienieġ di, ma kienieġ. Imma sentejlu tlabna l-dan għamilna din nazla biex ir-responsabilità tal-kumpaniji tkun hemm għal-katina tal-ikel biex jifmu il-katina tal provista bit-tekketjer ma jkunux jistgħu ifarfru fuq ħattijħor kif qed jiġri bħalissa. Naħseb li l-konsumaturi kienu xokjati bil-natura tal-biċċerija, tal-qatla tal-annimali, l-laħam jaddi naħa l-oħra minn fl-Ewropa u jider li hemm wis intermedjarji, wis nies li qed jagħmluha ta' pont. U għalhekk tlifna l-kontrolli li kellna u li ħsibna li kellna fil-kriżi tal-BSE. U għalhekk jiena nittama li tkun sinċir dwar dan. Meta nitolbu li l-affarijiet jimxu l-qoddim il-Kunsel u Kummissjoni jgħidu li tiswa ħafna. Il-Gvern jidu l-Istati membri kemm nefqu meta fetaħ eh, dan l-iskandlu. Is-sistema hija waħda b'saħħitha għal kummissarju iżda ħafna nies qed jgħiduli li l-bidliet li saru fl-2006 mill-regoli tal-iġene fil-laħam naqsu l-ispezzjonijiet, speċjalment fil-postijiet fej jaqtaw il-laħam tal-annimali. U għalhekk kuljum eh, qabel kien ikun hemm spezzjonijiet mill-ispetturi tal-laħam. X'għandna issa? Issa għandna spezzjonijiet imħabbra minn qabel ta' kull tliet xhur, kull sitt xhur u jidher li propju minnaw feċ l-iskandlu. Għalhekk hemm bżonn reviżjoni tal-ġene tal-laħam di propju minn din is-sena, sur kummissarju. Rrid ikun naf xem f'din ir-reviżjoni għaliex fil-gazzetti fir-Renju Unit qed jgħidu li inti ħad tipproponi iktar autoregolamentazzjoni mill-industrija tal-ikel u ħatati iktar responsabilità. Il-konsumaturi jistgħu jafdaw hawn qed nitkellmu dwar il-fiduċja tal-konsumatur u għalhekk nserħu fuqek biex ma tagħmlux l-iżbalji tal-passat. Grazzi. Grazzi l-Sinjura McKevin, issa l-Onorevole Davis għal żewġ minuti. President, wieħed mill-ewwel atti xi 14 sena ilu bħala MEP huwa li għamilt laqa dwar kriżi li kien hemm fl-imaddi fuq il-laħam ta' ċanga mal-bdiewa u kummissarju ieħor. Kienu qed ikollhom ħafna simpatija għal din il-problema u rridu li l-bdiewa rridu li jkun hemm azzjoni minn ħadd il-Kummissjoni. Kummissjoni ma kellix għodot f'idejha l-ewwel nett biex tinforza l-liġi għax kienet issera fuq l-istati membri. U għalhekk dan qed naraħ sena wara l-oħra, darba wara l-oħra u nisma' l-istess klim fuq leġiżlazzjoni effettiva, eh, proporzjonata u diswasiva. Dawn huma qed tużaw inti stess fil-kumitat li għandna l-aqwa liġijiet ta' tikket tal-ikel fid-dinja imma ma jiswawx wis jekk l-istati membri ma jpoġġuhomx fil-prattika u għandna sanzjonijiet ċertu stati membri differenti li varjaw, għandna proċeduri li jżguraw il-konformità li varjaw, għandna approċ differenti li qed jittieħed għal prosekutazzjonijiet ehm, li varjaw u anke dawn sentenzi li joħorġu mill-qrati nazzjonali li varjaw il-pubbliku in ġenerali jistenna li l-liġijiet Ewropej jiġu implementati bl-istess mod kullimkien fl-istati membri kollha. Għaliex inkella dak li jkun jgħid tagħna rrid nobdu regoli jekk huma differenti minn stat membru għal ieħor. Inkella l-Unjoni Ewropea ma tix timponi sanzjonijiet penali Ewropej komuni Din mhix kwistjoni tal-Kummissjoni u fir responsabilità tiegħek hemm bżonn ta' diskussjoni iktar miftuħa, iktar analiżi dwar kif l-Istati membri qegħdin idaħlu l-implementazzjoni tar-regoli u tal-leġiżlazzjonijiet, mhux biss fl-istatut imma anke kif il-rati u l-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni jinterpretaw dan l-istatut. Jekk dan ma nagħmluhx, jekk ma ndaħlux naqra sens f'dan ir-rigward, jekk ma jkollniex diskussjonijiet fil-Kunsill u fil-Parlament, allura mhux se niżguraw li jkun hemm applikazzjoni indaqs tal-liġi. Jek dan ma nagħmluhx, il-liġi ehm, tisfaxxa u x-xogħol tagħna ikun invalidu. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli xliter għal 3 minuti. Krufanda. Grazzi ħafna, Signor President. Jina nishtiq nirringrazzja lill-Kummissarju tal-li għal numru ta' proposti li fil-fat għat irres u għahna għanna irrit ikonna sanzjonijiet li jiffunzjonaw aħjar. Issa ġara matul din l-aħħar sena. Għanna laħam ta' laħam li jkun fil-bottijiet li qed jiġi jerġa' jiġi mibjuħ wara numru ta' snin. <clears throat> Għanna problemi anka fl-Ungerija fejn kellna laħam li ġi tikketjat b'mod u fil-fatt kien eh, xi ħaġa oħra. Għandna ħafna skandli bħal dawn. Problema li nibqgħu niltaqgħu magħha din. Hemm nies illi jaħsbu illi tam illi aħjar tagħmel froti milli tkun onest u din il-ħaġa rridu in-waqfuwa rridu nkunu iktar ibsa fl-approċ tagħna, rridu nkunu iktar ibsa fis-sanzjonijiet tagħna. Rridu nassiguraw il-nies ikunu jafu illi jekk ħajamlu frodi huma qegħdin friskju kbir illi jinqabdu naraw u koll illi per eżempju biċċeri li kollom l-ispetturi taħħom, l-erit u koll spetturi pubbliċi u koll is-sistemi ta' spezzjoni rridu nassiguraw rwieħna illi jkunu jaħdmu rridu jkun hemm verifiki illi ma jkunux eh, informati minn qabel. Rridu naraw fejn hemm problemi fis-sistema u nindirizzawha rigward il- prodotti l-oriġini tal-prodotti inti semmejt illi se jkun hemm studji u nisperaw illi dew studji jkunu disponibbli lina mill-iktar fis possibbli li xil-konsumaturi jridu jkunu jafu x'qed jiġri jekk qed jixtru iċ-ċanga jridu jkunu jafu minn fejn ġejja din iċ-ċanga u fejn din iċ-ċanga nqatlet. Irridu nħarsu lejn ukoll il-kummerċ lokali u nagħmlu forsi t-tikketjar lokali wkoll għaliex bekk nipruvaw ikolna eh, katina qasira kemm jista' jkun sakemm l-ikel jasal minant il-bdiewa u raħala għalant il-konsumatur. Irridu wkoll ikollna liġijiet u regoli aħjar dwar ix-xiri pubbliku. Irridu nassiguraw illi kemm jista' jkun ikollna ikel frisk jekk inħarsu l kapaċità tal-suq waħdini naraw illi m'hemmx biżejjed verifiki ċari, u m'hemmx biżejjed kontrolli ċari. Dan ifisser li hemm iċ-ċans illi prodotti li mhumiex tajbin biżżejjed jiġu mibjuha irridu nagħtu l-opportunità lil dawk il-bejja li huma serji u li jridu jagħtu informazzjoni tajba lil konsumatur intu opportunità sabiex ehm, jagħmlu dan. Nkellim li miss. Nasib mem lebda dubju illi fil-fad dan l iskendlu rijet il-fiduċa tal-konsumatur. ħafna f'ħafna ehm, zoni n-nies qed imorru lura għand il għand il-bejjeħ tal-laħam tagħhom lokali tagħhom irma jridu jkunu jafu eżattament x'qed jixtru, l-konsumatur jkun jaf eżatt x'qed jixtri. Ikolli ngħid illi t-tikketjar kollu illi jeżisti fid-dinja mhuwiex se jwaqqaf il-min verament irid verament irid jikser il-liġi, irridu għalhekk nassiguraw li jkun hemm sistema ta' spezzjonar tajba. Il-katina tal-proċessar hija twila wis ikolli ngħid, jgħid is-Sur Nicholson. U hemm pressjoni wkoll irridu nagħmlu Hemm ukoll il-pressjoni fuq il-produtturi illi komplu jnaqsu l-prezz kemm jista' jkun. Ikolli ngħidilkom iżda m'hemm l-ebda tip ta' ikel tajjeb illi huwa rħis, ikel tajjeb iqum il-flus. Grazzi ħafna Sur Nicholson. Issa is-Sur Anju għal-minuta. Dat il-sena ilu il- il-gvern Ingliż b'mod stupidu ħall ta' kompetenza fuq li l-Unjoni Ewropea fuq il-liġi tal-ikel. Issa rajna li hemm inkompetenza kbira u dan wassal sabiex l-Ingliżi spiċċaw jieklu il-laħam tal-żiemel meta minna li jamet jieklu iċ-ċanga. Irridu sistema ta' li titkellem dwar eh, minn fejn u ġejn l-ikel, minn fejn ġejn l-laħam jagħti ħafna lok għal frodi. Fis-sistema li kellna qabel fir-Renju Unit, l-ikel kien jiġi ttestjat mod regolari u bis-sistema li kellna qabel żgur kienu jqabdu mill-ewwel dawn li qed jippruvaw jibijaw il-laħam taż-żiemel. Il-Parlament Ingliż ħaseb li il-Segretarju eh, għall agrikoltura seta' jirreġixxi mill-ewwel. ħaseb li seta' jirġixxi mill-ewwel ma fil-fatt kien impotenti. Sr. Anderson dejjem se jkun hemm kriminali li se jippruvaw jilabu bis-sistema sabiex ikollhom prodott irħas. Iżda dan ma jfissirx illi aħna għandna nibqgħu nagħmlu xejn aħna rridu nindirizzaw kwalunkwe attività kriminali, speċjalment f'din il-qasam tal-ikel. Vera li għanna sistema tajba iżda tider illi di miex 100% miex 100% fidabli. Irridu li kunem sistema tajba ta' tikket jar, inklusi reġim minn fejn huma ġejjin, għal laħam anka laħam eh, frizzat. Sistema ta' din tfisser illi kunem nies ta' supermarkets iħoss jkollhom ta' ikbar sabiex jatterta minn fejn huma ġejn il-prodotti tagħhom. Iridu fil-fatt anka il-bejja jkunu jafu minn fejn huma ġejn il-laħam u jistgħu jiddeċiedu jkollu fil-libertà li jiddeċidu li jazlu minn fejn jiġi il-laħam, per pereżempju mill-tramuntana tal-Irlanda jew mill per pereżempju. Sur Hartong għal-minuta. Signor President, li dbi daħlet anzi daħlet espressjoni ġida fil-lingwa tagħna li tgħid li dbih il-laħam ta' żimel flok il-laħam eh, ta' ċanga. Dan wara din l-iskandlu. Irridu inħarsu lejn irridu għanzi nirrealizzaw illi wara li għamlu spazzjonijiet fil-fat l-autoritajt lokali sirna nafu sirna nafu kemm fil-fatt kien eh, miflux dan l-skandlu irridu neħilsu mill-aġenziji superflui li ma jafux ma jirrealizzawx id-differenza bejn il-laħam ta' zimel u l-laħam ta' ċanga. Rridu nindirizzaw din kustjoni mill-iktar fis possibbli għaliex inkella ħassan nġibu ruħina qisna idjoti. Issa Sur Borg, issa għandek Borg għandek l-opportunità illi eh, twieġeb. Ħafna mill-interventi jitkellmu dwar tnejn jew tliet punti u se nipprova nweġġibhom mill-aħjar li nista l-ewwel net is-sanzjonijiet. Naqbel illi għalla volja il-leġislazzjoniet li għanna huma bbażati fuq direttivi u fil-fatt m'għandniex regolament speċifiku m'għandniex regolament li jitkellem dwar ċerta speċifikazzjonijiet, naħseb illi għandna bżonn inkunu iktar speċifiku fid-direttivi waqt li nkunu qed nabbozzawhom. Għalhekk nemmen illi għandna nkunu ċar kemm jista' jkun fuq kwistjoni daqstant sensittiva, irridu nkunu ċar nuru illi il- ir-reati ma jagħtux profit. Kif għal Sir sur Davis, il-Kummissjoni m'għandix responsabilta fuq deċiżjoni tal-qrati u tat-tribunali illi fil-fatt implementaw il-leġislazzjoni. Jina smajt każijiet fejn eh, produtturi tal-laħam illi tħallitilhom il-liċenzja wara l-insabu ħatja ta' xi rabtiet eh, kriminali. Jiena naħseb illi s-sanzjonijiet kriminali ekonomiċi jridu jkunu ugwali għal għal liħ kriminali għalix inkella jekk ma jkun xek ħaj jiġi jaqblilhom illi jagħmlu ċerta reati. U dawn il-reati se jkomplu jseħħu. Kifet fil-passat u ankellum, il-fatt li jkun hemm liġi ma jfissirx li din mhijiex se tiġi Eh, miksura. Żgur per eżempju għana liġi kontra ser, eh, ninsab ċert li ximkien palissa fl-Unjoni Ewropea xaħat qed jisra xaħġa. Minix qed ngħid illi liġi bil-forsa tiġi miksura, però rridu nkunu realistiċi. Xejn ma jista' jkun perfett, iżda da ma jfissirx illi nix nagħmlu l-almutana billi il- penali li nagħmlu l-kastigi ikunu kemm jista' jkun ta' deterrent. Issa, is-sistema ta' ispezzjonijiet tista' tiġi imtejba, iżda il-mod ta' kif kollox jiġi strutturat irid jibqa' l-istess. Il-leġislazzjoni kollha fl-Unjoni Ewropea trid tiġi implementata fl-Istati membri it-tikketjar qed jiġi ir-regoli dwar it-tikketjar jiġu implementati minn eh, mill-produtturi tal-ikel. hemm is-sistemi ta' kontroll min-naħa tal-istati membri li għandhom l awtoritajiet nazzjonali tagħhom, nfakkar din l-assembleja illi fil-fatt kienet l-Aġenzija tal-Forzar Irlandiża illi għamlet investigazzjoni dwar l-iktar eh, beef burgers irħas f'supermarket u permezza din l-ispezzjoni sabu illi ċerta prodotti li kienu eh, markati bħala prodott ta' ċanga fil-fat kienu 80% laħam ta' zimen. Ġifiri din kien ispezzjoni minn autorita nazzjonali li skopriet din dan l-iskandlu fl-aħħar ta' jannar. Mbagħad għandna l-Kummissjoni illi għanna mbagħad il-Kummissjoni li permezza l aġenziji taħ pereżempju fl-Irlanda tispezzjona l-Aġenziji lokali sabiex jaċċertaw li dawn qed jaħdmu kif suppost. Li nużaw testjar tad-DNA hija xi ħaġa riċenti kien biss permezz tal żvilupp tal-testjar ta' dna anka fl-ikel riċentament illi aħna bdejna nużaw dan it-tip testjar għal sabiex naċċertaw x'inhuma l-ingredjenti fil-prodotti tal ikelli aħna nixtru. U importanti kif qedtu li jkollna ispezzjonijiet li ma jkunux imħabbra minn qabel u fil-leġislazzjoni li miss aħna rridu illi nobbligaw l-istat nippruvaw nobbligaw l-istati membri sabiex ma jkunux jistgħu iħabbru l-ispezzjonijiet minn qabel. U dan sabiex fil-fatt intejbu l ispezzjoniet infushom Rigward it-tikketjar dwar il-pajjiż t-oriġini, nista' ntikom ħames raġunijiet li ġew preżentati fil-passat minn tal-Istati membri għaliex m'għandniex nintroduċu din eh, m'għandniex nintroduċu din il-liġi. Umbat nistantikom ħames raġunijiet eh, għaliex għanna nintroduċi liġi ta' dan it-tip. Provaw, jekk jġibkom ifmu li din mhix kwistjoni faċli tiġi risolta. Jiena għandi moħ miftuħ fuq din il-kwistjoni. Iżda hemm kwistjonijiet ta' spejjeż, hemm kwistjonijiet ta' suġġetti jew il-prodotti li qed nitkellmu dwarhom għax il-prodotti kollha huma differenti. Irridu noqogħdu attenti wkoll li ma nattakkawx il-suq waħdini m'għandux ikun hemm elementi ta' protezzjoniżmu f'din il leġislazzjoni Issa kif diġajt jiena miftuħ għal din il għal dan is-suġġeriment naf li numru ta' stati membri ma' favur dan is-suġġeriment u malli ikolli il rapport jiena nieħu azzjoni mill-iktar fis possibbli. Huwa importanti li ma nimminawx il-suq wahdini permezz ta' dan ta' dan skandlu. U għal dawk illi qalu illi għandna nerġgħu nagħmlu xi xkiel, jani provaw nxeklu il-kummerċ minħabba ta' dan l-iskandlu, nixxie fakkarkom illi fil-fat eh, il-frodi miex marbuta ma' xi pajjiż wieħed partikolari, nixxie fakkarkom illi l-laħam illi kien qed jiġi esportat mir-Renju Unit għal Franza kien fil-fat eh, ċanga mekkanizzata biex ngħidu lek u din hija xi ħaġa illegali. ġifri f'kull pajjiż jista' jkun hemm il-problemi, iżda meta jkollok suq intern daqstant kbir wieħed mill-iżvantaġġi illi hemm illi meta ikollok xi ħadd li ikser il-liġi f'pajjiż partikolari din ħajkollha effett fuq il-pajjiżi kollha. Issa din l-istess ħaġa bħal pereżempju Schengen. Il-fatt illi Schengen jiġi abbużat minn kriminali li ċaqalqu minn pajjiż għal ieħor dan ma jfissirx illi Schengen hija xi ħaġa ħażina u għandna waqfuha bl-istess mod. Is-suq waħdini mandu m'għandniex naraw eh, l-ikraħ biss, rridu nassiguraw rwina li hemm spettunijiet tajjeb sabiex nevitaw kemm jista' jkun reati ta' dan it-tip. vera illi vera li kien hemm problemi fil dal-iskandlu anzi ħoloq jew naqqas il-fiduċja tal-konsumatur u għalhekk irdu indirizzaw il problema kemm jista' jkun malajr sabiex nerġaw nibnu l-fiduċja tan-nies. Ma nistawx naċċettaw illi ftit operaturi jagħmel eh, ħsara kbira lil fiduċja li għandhom in-nies fis-sistemi tagħna. U għalhekk nixtieq ngħidilkom li aħna ħadmu qatt jeħsa biex nassiguraw jew nippruvaw kemm jista' jkun li sitwazzjoni ta' dawn it-tip ma jġewx irrepetu ruħhom. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Dan wassalna għal tmiem id-dibattitu tagħna. Issa għanna dibattitu konġunt dwar soluzzjoni ta' tilwim għal konsumatur għal konsumaturi dan inkluzi rapport dwar minant Rosa Grafin von Thun und Heinstein un bat rapport minant Louis Grek.